mistoqsija orali għal komissjoni rigward l-applikazzjoni ta' direttiva marbuta mal-kombustibli il-President jgħafx naħseb ħasbal. Allora, qual è? Che punto tocca? Il-President ifittex il-punt limi. Korriħo. Eh, President jikorreġi ruħu għalli induna li ħasbal u għalek jajt li il-punt li jmiss tal-ġurnata huwa ir-rapport tas Sur Schwab rigward id-drittijiet tal-konsumaturi. U għalhekk l-ewwel qabel kollox ser nagħti l kelma lis Sur Schwab, rapporter. Grazzi tas Sur President, eżiz kollegi, kummissarju. Din mhix biss tqarrija ta' kif nota attent kif nitkellem irrid nirringrazzja bisħiħ għal kollegi tiegħi għal kompromess li ħaqna lum. Nirringrazzja minn qalbi s-Sinjura Wallis, Komitat Assoċjati Sinjura Gabe Hart, Sur Rochefort, Is-Sur Trian Traflides u Sur Bilen. Mhux dejjem kien faċli ħu deċiżjoni fuq sentejn għax kien hemm iktar minn 2000 amenda, però kien hemm input utli ħafna minnaħa ta' kulħadd. Allora nirringrazzjakom minn qalbi. Minkejja il-differenzi tekniċi f'ċertu kwistjonijiet aħna rajna li stajna nilħu kompromess il-Parlament għandu perspettivi differenti fost il-partiti, però nixtiequ nilqu l-istess direzzjoni għallani tal-dritti tal-konsumaturi wara 20 sena eh, tal-ħoqin tas suq intern u il-pat singol Ewropew nistgħu naraw eżis kollegi li minkejja il-varjetà ta' direttivi u regolamenti aħna ma wasalniex għal armonizzazzjoni ġenwina ta' sikwit l-istati membri użaw il- possibiltajiet tagħhom però mhux dejjem mod ġust għalhekk din id-direttiva aħna issa wasilna għal mod ieħor għanna armonizzazzjoni għal dawk il-kwistjonijiet li huma marbuta mas suq intern per nippermettu l-istati membri il flessibilità fuq smoħra. Jien naħseb dan il-approċċ imħallat se wasanna il-qudiem. Għalhekk aħna nappoġġajn appoġġajn għal proposta tal-Kummissjoni fejn kien xira u u fuq smoħra tejjibna x-xogħol. Il-dritti tal-konsumaturi, protezzjoni tal-konsumaturi għandu jkollu il-post li jxraqlu f'din id-direttiva fejn aħna għandna dritt 14 il-ġurnata ta' dritt ta' irtirar għal xiri online. Aħna u kol tajna li konsumaturi la għazla għal dak li u door step selling jekk iridux jirċivu l-kontrat bil-miktub jew online. Aħna u kol wasalna għal livell aktar għoli ta' trasparenza fiħdan il-negozju ta' li jisir fuq l-internet. U aħna wkoll ksibna informazzjoni uniformi għal dak li għandu xjasam ma' dispożizzjoni ta' preċiżjoni għal tranzazzjonijiet kollha doorstep u online. Pero eżis kollegi aħna u kol provajna għandu direttiva tkun pratika anki għall smis U għal eh, negozji fuq skala żejra. Aħna wkoll nar assikurajna li servizzi jkunu flessibbli fejn ikun fejn ikun neċessarju għalhekk permettejna biex id-drittijiet ta' irtirar ikunu aċċessibbli anki fuq it-telefon. Aħna eskludejna l abbus għal kumpanniji, però assikurajna wkoll li l konsumaturi ikollhom drittijiet ċari f'dak li għandu x'jaqsam ma' ritorn ta' prodotti wara li jiġi eżerċitat id-dritt ta' l-irtirar. Għandna wkoll formula standard li fl-Unjoni Ewropea wieħed ikun jista' jeżerċita dritt tiegħu b'mod faċli. Però meta niġu għal koordinazzjoni bejn l-istati membri aħna provajna u nassikuraw li għanna sistema nqas komplessa minn dik li kellna fil-passat permezz ta' sforzi mill-ħa tal-Kunsill, il-Kummissjoni ser ikolla possibilità biex titkellem mod aktar dirett mal-Kunsill issa jidher li s-suq internu għasuq bi għandu regoli interni wkoll aħna dan rajni joħroġ waqt il-kriżi prinċipi komuni mhux biżejjed ta' jgħatu libertà sħiħa l-istati membri. Fl-aħħar net aħna għandna bżonn regoli komuni biex nisqu nilħu l-anijiet komuni. Dak u lantana hawnhekk. Aħna qed nagħmlu dan għall-konsumaturi għaliex il-konsumaturi jafu drittijiet tagħhom meta jkunu uniformi u jistgħu jeżerċitawhom kif irridu. Pero il-kumpanni, u jarfu l-kumpanni li mhux qed isegwu r-regoli, speċjalment l-SMI, għaliex regoli uniformi jassiguraw ċertezza legali u għalhekk aħna rridu naraw li jkun hemm diversità ekonomika u li jkun hemm konformità. U kontent u grazzi li eh, entuni fi xolti għaj sa fissem il konsil għanna Sur Gjori, Signora Grori. Grazie ta' Sur President. Sur President, membri onorevoli, Sur Schwab. Huwa unur u pjaċir li nitkellem dwar din il-proposta importanti kif tafu intlaħaq ftehim fil-Kunsil Diċembru li għadda u il-Kunsill b'mod formali adotta l-pożizzjoni preliminari approċ ġenerali fl-24 ta' jannar tal-2011. Ftejn fil-Kunsill intlaħaq aktar minn wara aktar minn sentejn ta' diskussjonijiet dwar x'ħajkun l-aħjar bilanċ bejn leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u leġizlazzjoni nazzjonali biex nipproteġu d-drittijiet ta' konsumaturi. U xinu ma l-aspetti ta' drittijiet ta' konsumaturi jistaw jiġu armonizzati. Biex nuri il-diffikultajiet ta' din il-proposta, Aktar minn 60 laqa tal-gruppijiet ta' ħidma kienu neċessarji sabiex ikollna dokument li jiġi appoġġat minn maġġoranza kwalifikata tal-istati membri. Barra minn hekk wera li kien impossibbli li ma jkollna ftejn fuq kapitli 4 tal-proposta tal-Kummissjoni li tkopri l-beħ ta' prodotti u taħt termini ta' kontrat li mhumiex ġusti. dawn affarijiet waslu biex il-Kunsill li naħħija li minna daw żewġ kapitlu jikkonċentra fuq kwistjonijiet ma li għandhom xjasmu ma' distance selling u premises. Ċirbieħ fuq il-post. Dan l-approċ ġi appoġġat konna tal-Kommissjoni minħabba l-fatt li t-test tal-Kommissjoni kienet joffri valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea b'rispett ma' dawn il-kontratti Il-Presidenza temmen li l-Parlament Ewropew jista' jagħti aktar impetus qawwi lid diskussjoni u għalhekk il-vot ta' għada fuq il- la bozz tal-emendi huma importanti ħafna. Jekk din il-pretnarja ser tiddeċidi li terferi il-fajl lura l-Kumitat ta' Imko, il-Presidenza Ungeriża għadet l-impenn li tipprova tilħaq l-ewwel ftaħt l-ewwel qari aħna ser namlu kull sforz biex nipruvaw nilħu dan il-għan. Mela dubju, ħafna seri jiddependi minn xtib ta' amendi seri tres omna tal-parlament. Kif għattilkom, il-perspettivi varja b'mod wiesa minnaħa tal-istati membri f'dak li għandu xie sama kapitlu 4 u 5. Jiġifieri jekk ċertu aspetti ta' beħ ta' prodotti u kondizzjonijiet u garanziji kif ukoll klawżoli tal-kontratti mhux ġisti jridu jkunu armonizzati fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk fil-perspettiva tal-Presidenza nixtu l-attenzjoni fuq dawk id-dispożizzjonijiet tad direttiva, ġifri l-ewwel u t kapitlu fejn valur, valur miżjut Ewropew jista' jintlaħaq. Fuq dawn il-punti l approċ ġenerali tal-Kunsil mhux dasek differenti mill-abbostamenti tal-Kunsil jekk kif ġew votati mill-Kumitat tal-Imko fil-20 ta' Jannar u l-ewwel ta' frar b'mod rispettiv. Sur President, membri onorevoli, Aħna lesti li nikkoperaw bisħim mal parlament u l-Kummissjoni sabiex niksbu riżultati ta' suċċess. ir rizultati jista' ma jkunx dak kull xtaqna u għalhekk nixtieq nirringrazzja il rapporter u il rappreżentanti tal-Kunsill u anki tal-Kummissjoni u l-membri kollha li assistew il-Presidenza Ungheriża. Ma nafx ħajkun ir-riżultat, però Jiena ninsab konvinta li aħna m'għandniex nitilfu din l-opportunità biex inkun nistgħu nagħmlu progress dawk l-oqsma fejn hu possibbli li jsir progress. U nkun nistgħu nagħmlu aktar għad-drittijiet tal-konsumatur minn qatt qabel. Grazzi. Grazzi tassew, Signora Gori. Nixinna il kelma lill-Kummissarju Signor Eddie. Grazzi l ewwel net aħna u 20 sena minn ftit ieħor għal suq intern u aħna rridu naraw li dan is-suq intern ħajġib miegħu benefiċċji, benefiċċji lill konsumatur u lin negozji Aktar minn sentejn ta' negozjati u rew li huwa diffiċli ħafna fuq livell politiku biex nilħu ftehim fuq id-direttiva kollha kemm hija bbażi ta' dak li ġie propost minn tal-Kummissjoni. U ħafna minnkom membri onorevoli ma jistgħux jaraw tnaqqis fil- protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur. Aħna bħalissa edin fit-tielet sena ta' diskussjonijiet fuq din il-biċċa leġiżlazzjoni u jiena nemmen li sa wasal iż-żmien li il-kolleġġ isib li il-Parlament isib soluzzjoni u għalhekk jiena nixtieq jiena anzi grata ħafna li l-komitat ta'kom, is-Sinjura Wallis, is-Sur Schwab u anke ix-Shadow Reporters, għax-xogħol tagħhom biex isibu kom. Il-Kunsil qabel fil-bidu ta' din is-sena fuq l approċċ ġenerali iddeċida fil-fatt li idejja l-ambitu ta' din il-proposta u li jimmira b'mod speċifiku kontratti off-premises u ta' distance selling. Aħna nem l-approċ ġenerali tal-Parlament huwa punta tluq tajjeb fil-fiċija tagħna għal kompromess f'termini wiesa huwa konsistenti ma' lan li ntejbu il-ħidma ta' suq intern fil-waqt li jati joffri valur mizju tal-konsumaturi. Jena naf li fl-amendi ta'kom intom edin tfittxu titjib addizjonali. Nista nara suġġerimenti raġonevoli għal aktar zidiet fil-protezzjoni tal-konsumatur kif diġa għattilkom qabel. Direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur għandha tkun direttiva ta' drittijiet. U għanna natu għadan it-titlu. Ħantikom xie eżempju, nista' naċċetta l-amenda ta'kom 120 li tassikura li l-konsumaturi mhux se jiġu ikollhom jiġu ikollhom iħallsu l-flus biex jirritornaw l-ewwel prodotti tagħhom. Minix kontra l-estensjoni tal-periodu tar-tirar għal sena jekk il-konsumatur ma kienx informat fuq id-dritt tiegħu tar-tirar, ġifri amenda 116 Unkun nista naċċetta wkoll soluzzjoni armonizzata biex niġġieldu l spejjes li jistgħu jirriżultaw mill-użu tal-internet. Paragrafu 1 A u A u B ta' amenda 107. Issa, forsi di mhix ta' sorpriża li meta ngħidilkom li ma nistax naċċetta l-amenda kollha tagħkom li qegħdin fuq il-mejda, pereżempju amenda 141 anki jekk l-antijaj u li naqdu issu intern. Pero għalija dan u paswis il-lin biex nobligaw distance traders biex jamlu jgħatu servizzi eh, f'stati membri f'kull kwalunkwe stat membru wara dan iż-żmien kollu minkejja differenzi li li għanna jina qed nara dawl fit tmiem il-mina qed nara li jista' jkun hemm nistaw nilħu kompromess. U jien sarna minn dak kollu nista' sabiex inkun nista' nilħu sal dan il-kompromess. Grazzi. Grazzi, Signor Kommissarju. Issa għal Komitat għall affarijiet Legali, is Wallis. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Kommissarju. Il-kol għaddejna minn traġit twil sabiex naslu fej wasanna u nittamaw li fl-axar nilħu destinazzjoni aħarija nir-ingrezzi li sur xfab għax-xol tijaw fissem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali rajna matul is-snin id-diffikultajiet ta' kunċetti legali differenti li formaw ostaklu għal possibiltajiet reali għal SMEs u l-konsumatur fih dan is-suq intern. Reġisajna progress bil-ftejm li għanna fil-parlament Madana kollu, sfortunatament, il-komitat tagħna xtaq jagħmel iktar pal pereżempju f'kapitlu 5 fuq uh, termini ġusti fuq it trasparenza. Il-komitat tagħna jixtieq jirreġista progress anke f'dan il-qasam u naf il-kunsill ħoss illi din imorru pass lejna unek imma għalina dan huwa pass li jista' jkun importanti ħafna għassu suq intern u wkoll għal drittijiet tal-konsumatur kif semmiet anka l-Kummissarju. Għal daqstant ħdimna ħafna, rivedejna l-akki għal-konsumatur, ma trattajniex id-direttivi kollha l-predeċessur tiegħek ridna namlu, forsi nistgħu namlu passi żgħar il qudiem u nittama l-inkomplu niddibattu, niddiskutu u forsi wkoll fl-aħħar noħorġu b'xi ħaġa konkreta. Grazzi. Grazzi, Signora Wallis. Is-Signora Pietika Najnen għaw Eden? Iva, fissem il-Komitat għall affarijiet Ekonomiċi u Monetari għal żewġ minuti. is sunjura Pietika Najnen. Grazzi, Sur President. L-għanet nishtiq ringrazzja l-kollegi tiegħi għall kooperazzjoni tagħhom, speċjalment is-Sur Schwab mill-Komitat Imko għal l-sorzi tijaw illi nimxu l-qoddim. Il-proposta tal-Kommissjoni fil-fat ħallew ħafna lok fejn intejbu l-affarijiet. Mill-perspettiva ta' ekon hemm tliet hemm tliet punti xtaqt inqajjem. L-ewwel nett hija ħaġa tajba illi il-prodotti ġiditali huma inklużi fil-proposta fil-prezent u għatajjeb illi għanna sinjal ċar għall-izvilup ta' metodi ta' rizoluzzjonijiet alternativi u kol għal-ġajjeni nittamaw il-meta nindirizzaw. Prodotti finanzjarji żgħar medji dawn jiġu indirizzati jew permezz ta' direttivi fis settur finanzarju jew fuq eh, f'kontest ta' protezzjoni tal-konsumatur, f'kontest ta' direttiva dwar protezzjoni tal-konsumatur. L-ħaru mux l-inqas jina nittama il passi li jmiss mill-Kommissjoni jizguraw livell oli ta' protezzjoni tal-konsumatur li jista' fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal armonizzazzjoni sħiħa ta' regolamenti dwar protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora Pitikajnen. Naddu issa għal kellima fl mill il-gruppi politiċi għal PPE għal żewġ minuti Is-Sur Baldassare. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, xtaqt nifraħ il-kollega ġvab għax-xogħol li wettaq sissa għal kooperazzjoni eccellenti li ksibna bej il-Kumitat imko l-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Rajna gradi differ differenti ta' armonizzazzjoni li se jwasluna għal riżultati pożittivi li se jwaslu għal vallur miżju ta' ċittadini Ewropej. Fuq kollox il-reċesta il batax il-jum kif ukoll regoli ġodda fuq il-kisba ta' informazzjoni mhux biss għal prezz imma wkoll fuq l-identità u l-kapitu tal-bejjieħ u kol qed intejbu situazzjoni nsaħħu l-fiduċa tal-konsumaturi speċjalment fix-xiri transkonfinali noffru ċertezza legali importanti ħafna għall iżvilupp tal-kummerċ elettroniku. Din id-direttiva barra minnek se tipprovdi l-pedamenti għal miżuri komplementari oħrajn. Ibda mir riforma dwar liġijiet tal-kontratti Ewropew, Ewropej sal proċess ta' reviżjoni tal-mekanizmi ta' riżoluzzjoni alternattivi f'każ ta' kontroversi. Dan l-intervent fundamentali ta' armonizzazzjoni huwa kundizzjoni sine qua non sabiex noħolqu suq intern ibbażat fuq id-drittijiet tal-konsumatur u għas-servizz taċ-ċittadini Ewropej Xi sena ilu il-professur Monti fir-rapport tiegħu li l-President Barroso kien jgħid il konsumatur u l-ġid tagħhom idu jkunu fil-qalba tal-fażi li jmiss tas-suq uniku. L-ewwel net il-leġislatur irid jilħaq malajkem jista' jkun ftehim fuq il-proġett direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur sabiex niżguraw livell lolli ta' ħarsin fis-suq integrat Din id-dispożizzjoni jirrispondi bisħiħ għal l-eżigenzi illi resaqna u jina konvint li kollega ġfab sej zom l-istess livell ta' determinazzjoni fin negozjati li sej jiġu qabel ma nadottaw il-test. Grazzi ħafna. Grazie ħafna sur Baldassari għal-grupp tal-Essendi għal żewġ minuti u nofs is-Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Fil-fat kanna negozjati ibsin għaliex il-pozizjoniet kienu differenti ħafna sur ġvab fil-bidu tal-proċess u ma kienx daqsek faċli illi insibu triq kif niproċedu. Ma dana kollu f'dawn il-negozjati ksibna titjib konsiderevoli u dan kien possibli wkoll wara il-votazzjoni fil-komitat Dan għamilha possibbli għal grupp tiegħi sabiex nivotaw favur dan il-pakket ta' kompromess. U tafu dan xie fisser wara d-diskussjonijiet li kellna. Ksibna titjib u issa l-armonizzazzjoni minima se tkun il-bazi ta' direttiva, b'eċċezzjonijiet fej kun hemm armonizzazzjoni siħa għalina. Din kien dan punt importanti ħafna. Nesċina li il servizzi soċjali, dawk ta' s-saħħa u l-lob l azzard ħarġu barra direttiva li dawn huma kollha oqsma illi iridu regolamentazzjoni speċifika u ma jistgħux ikunu koperti minn dispożizzjonijiet dwar il-konsumaturi jew il-prodotti dwar l-informazzjoni u dmira l-informazzjoni għal konsumatur u ċittadini dawn is b'mod konsiderevoli u l presidenza għal xtaqt ngħidilhom li t-tneħħija ta' kapitlu numru 2 ifisser it-tneħħija ta' punt importanti dwar dawn id-dispożizzjoni ta' informazzjoni xi ħaġa li aħna pala grupp ta' SND ma nistgħux naqblu magħha kummerċ elettroniku ġi inkluż fl-ambitu, inizjalment dan ma kien se jkun il-każ fil-proposta tal-Kommissjoni, imma b'distance selling fuq l-internet dan huwa qasam importanti illi se jkun inkluż ukoll. U nixxinna wkoll niżguraw illi doorstep selling ukoll se jitjieb dawn huma kollha kondizzjonijiet li iġġeluna nivvotaw favur. Ma dan kollu għatem xi Problema jew tnejn, partikolarment dan japplika ma' kapitlu numru 5, klawżol inġusti, hawnhekk maħniex sodisfatti xejn u se jkollna bżonn inkomplu naħdmu fuq dan u jekk ikun hemm bżonn ukoll nirrevedu mill-bidu dal-kapitlu. Is-servizzi finanzjarji wkoll jipprovdu diffikultà. Dawn madomx parti mill-żmirijiet u għal daqstant kommissjoni se jkun hemm bżonn iktar diskussjonijiet għaliex fil-proposta tagħkom servizzi finanzjari kienu jkunu koperti u naħseb li għandhom ikunu koperti. Għalhekk fil-qosor aħna nivvotaw il-kompromess, nivvotaw favur il-kompromess u kol ser nivvotaw sabiex il-rapport u d-dim il-kumitat. Aħna maħniex najdu però li għanna nivvotaw favur adozzjoni wara l-ewwel qari. Grazzi Fissem il-grupp tal-Alde għal żewġ minuti sur Rochefort. Sur President, kollegi, dan huwa test importanti ħafna mhuwiex revoluzzjoni ma nistgħux ngħidu li kollox kien ħażin qabel u issa kollox tajjeb. Ma dana kollu jirrapprezenta passi il-qoddim għalmenu f'dan il-fazi ta' xolna. It-titti prinċipali insibuħ f'approċċ aħjar għal bej fuq l-internet u distance selling, kapitlu 3, bdu saħħu il-protezzjoni tal-konsumatur, dan il-qasam, e-commerce huwa importanti, iż-żid l-għażla, il-konsumaturi jkunu jistaw ifittxu l-aqwa prezzijiet u jippermetti l-SMI sabiex issibu aktar lok fejn jinnegozjaw. Għanna bżon nimxu b'mod Ewropew, hemm bżon oqsma immirati li kunu armonizzati fuq dmirijiet għal partit interessati. Persuna taljana li tim tixri xaġa fuq sit elettroniku ġermanisu belġan li tkun jaf li għawdem l-istess drittijiet u l-istess livell ta' ħarsin pal ma jisibu f'pajizom. Dan uħa jemmel possibli din id-direttiva. Dan ifisser illi possibilità ta' ħsieb uħseb mill-ġdid fuq xi ħaġa li ħadd ixtri ifisser illi joħloq soluzzjoni fej wieħed ma jkollux għalfejn eh, jagħmel għażlit żiena dan ukoll ifisser illi ħanibdlu l-mod kif naħsbu ħafna pajjiżi hemm eh, xquq fil-liġijiet nazzjonali. U l-insbom riflessi anka pajzi ġirien li rridu namlu u li nibdlu dan l-aġir fis servizz tal-servizz ċittadini dan il-test jista' jitl-tjieb u sen tejbu ukoll grazzi għall-assistenza tal-Kummissjoni Kunsill. Is-sens ta' flessibilità illi ntwera nispera li ninżommuh. Sar ħafna xogħol mis-sur ġvab niftaħlu ta' xogħlu imma il-gruppi politiċi nemmen li għada se jappoġġaw l-emendi fiduċa tal-konsumatur fis-suq uniku Ewropew għafraġli. emżon din l-unanimità sabiex insaħħu dil-fiduċa u nipreservaw grazzi. Għazzi ħafna. Sur Rochefort, issa flisem li sijar għal minuta u nofs l-Onorevoli Biran. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Għazzi ħafna. Biex nibda, xtaqt nirringrazzja li sur Żwab, il-rapporter, għax-xogħol eċċellenti tiegħu u għall-impenn li wera f'dan il-xogħol intensiv li kellna fejn issa wasalna l-kompromess. Issa nittamaw illi ħajkon aktar ċertezza legali għal konsumaturi ta' 27 stat membru fuq distance selling u speċjalment fuq tranzazzjoni fuq l-internet. Nittama li b'riżultat ta' din id-direttiva l-konsumaturi jkollhom aktar fiduċa fuq uh, distance selling u mm, xeri fuq l-internet qed inħarsu ktar konsumaturi u iktar minn hekk id-direttiva qed tarmonizza rekwiżiti li għandhom xaqsmu l-informazzjoni u tranzazzjonijiet lilin minn postijiet tan negozju u kol qed nippermettu aktar aċċess għal aktar swieq u bekk s suq internu kol se jaħdem mod aħjar. Nibtama li dan kollu jagħti imbottatura li tranzazzjoni ta' dan it-tip ikun ta' benefiċċju għal konsumaturi, l kompetizzjoni kol trid tiżdied xtaqt. Nisħaq fuq xi punt importanti li għonet irridu noħorġu b'test bilanċat, test illi konut utli għal konsumaturi madwar l-Unjoni Ewropea. U kol test li ma jkollux impatt negattiv fuq negozjanti, speċjalment l-intrapriżi zaru medji fl-Unjoni Ewropea. U kol Jiena sodisfatt li negozjajna test pragmatiku b'armonizzazzjoni mħalta b'hekk dawk l-istati membri illi ġa għandhom livell li ta' protezzjoni ta' konsumatur iżommu dan il-livell ta' protezzjoni fuq tranzazzjonijiet fuq l-internet dawn ġew standardizzati, kapitlu 5 ġie negozjat u nħoloq Eh, issa kapitlu ktar pozittiv. Kontratti li mhux negozjati mill-konsumatur li waslu għal abbuż minnaħa tal-negozjanti saqt nirregolawh. Hija ħasra li testa du mhux perfett minna konvint li nkunu nistgħu naħdmu flimkien u forsi fuq livelli ħol ta' negozjati noħorġu baktar benefiċċji għal konsumaturi u l-intrapriżi Ewropej. Rridu niftakru x'numa l eżigenzi tagħhom ukoll. Grazzi Sur Bilan. Fisem il-grupp tal-ħodor l-onorevoli Turenen għal żewġ minuti. Eh, Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, rapporter. Is-suq intern tal-Unjoni Ewropea huwa kisba kbira l-kooperazzjoni Ewropea. U palma qalet tajb ħafna l-Kommissjoni fil labozza tal-liġi dwar is-suq intern, iċ-ċittadin Ewropew ikun fil-qalba ta' dan il-proġett Ewropew u importanti li niftakru dan meta nkunu qed nivvotaw fuq din id-direttiva fuq il-ħarsin tal-konsumatur illi hija ħaġa li naħdmu fuq għal diversi snin issa. Dan it-test illi ser nivvotaw dwaru huwa rivalutazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni tal-2008. Fil-Parlament Ewropew se nkunu qegħdin niffokaw fuq regoli komuni illi minnhom se jibbenefikaw il-konsumaturi kif ukoll il-negozjanti rridu ma possibbli illi l-Stati membri jaġixxu meta dan jistarjejn f'kliem ieħor il-konsumatur fl-Ewropa se jkun jista' jara differenza meta jixxi xi ħaġa fuq l-internet minn barra l-pajjiż. Dan jibbenefika minnu l-konsumatur. Ħantikom xi eżempju ta' dan. Il-konsumaturi kollha ser ikollom dritt ta' irtirar ta' ġematej fil-fatt. Umbat se jkonna wkoll regoli komuni sabiex wieħed ikun jista' jirritorna prodott. Punti ħar importanti għal grupp tal-ħodor mod partikolari u għal fatt li per eżempju jekk tikseb eh, prodott pal downloading ta' mużika jew software dawn ukoll ikunu koperti. Dawn il-posti se nivvotaw fuqhom. Ovvjament ir-riżultat ħari mhux se jkun perfett, aħna xtaqna naraw xi ħaġa aktar wiesa aktar ambizzjuża u xtaqna naraw progress fis-setturi kollha. Ma dana kollu il-politika eh, teżiġi illi tagħmel dak kollu possibbli. Waħna dak li qed nagħmlu bħalissa. Naħseb ir-riżultat li ksibna u wieħed tajjeb u minnu ħajbenefikaw iċ-ċittadini. Grazzi ħafna għal GUE għal minuta u nos l-onorevoli Trianta Filitis. Sir President, pala grupp politiku, aħna mill-bidumet, konna kontra tnaqis ta' dritti ta' ekonomika fl Ewropea. Proposta inizjali tal Kommissjoni għalkemm kienet ambizjuża u rrit li kienet dajfa dwar kopertura tal-eżigenzi tal rekwizit tal-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Din il-proposta fil-fatt kienet eh, tolaq il-limitu għaliex konna dejjem qegħdin innaqsu xi ftit il-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Fil-proposta tal-Parlament però nsibu punt importanti u dimna s-sanna proposta ġdida mill-Parlament, differenti ħafna minn dik li ċesqet mill-Kommissjoni u differenti għal darba oħra minn proposta tal-Konsil. Il-qalba tal-proposta huwa approċċ imħallat fuq l-armonizzazzjoni li jwassal għal stati membri l-possibilità li jiprovdu aktar ħarsin għal konsumaturi jekk jixtiequ jagħmlu dan. It-tieni punt ir-rabta ma' l-eċċezzjonijiet fuq l-ambitu ta' direttiva. Aħna nsistejna mill-bidunet il servizzi soċjali, servizzi ta' saħħa u ikunu esklużi mill-ambitu ta' direttiva billi dawn mhumiex marbuta ma' relazzjonijiet bej eh, negozjant u konsumatur. Aħna sodisfatti li dan e, eh, inżam fil-fatt u daw kollha ġew esklużi. Aħna ma nappoġġawx il-proposta tal-Kommissjoni minna riservi fil-fatt, aħna favur pozizjoni eh, b'saħħitha u l-Kommissjoni l-Kunsil sabiex iżammu f'moħħom xem fil-qalba tal-proposta tal-Parlament, speċjalment fuq livell tal-armonizzazzjoni u anka dispożjonijiet fuq il-kontratti ta' beħ. Grazzi ħafna sur President fissem li FD l-Onorevoli Rossi għal-minuta u nofs. Grazzi, eżis kollegi. Drittijiet ta' konsumatur ma' wieħed mill-eżempji kif palissa fi żmien storiku l-istituzzjoni Ewropew għandhom diffikultajiet kbar sabiex u kwistjonijiet importanti mill-aspetti legali u politiċi. Ma rridux nitilfu xogħol kollu li ksibna u dak u l-punti pożittivi li ksibna pal pereżempju x'wassal l-emenda tagħna fuq l-irtirar li rrid illi negozjanti żgħar ikomplu eh, jiġu mħarsa mingħajr ma nipreġudka l-possu tal-konsumatur. Issa se nikkanċellaw il-xogħol siwi il introduċejna proposta li marret ħażin. Jew inkella naraw sensaħħu l-armonizzazzjoni ġenerali ta' direttiva Għanna ovvjament ma nistax ma nifutawx kontra, ma dana kollu responsabilità ta' din is-sitwazzjoni mhijiex tal-Parlament Ewropew imma tal-Kommissjoni Ewropea hemm kwistjonijiet fejn anke aħna eh, tal-Lega Nord lesti ngħidu iva għal livellu li tal-monizzazzjoni, imma meta dan eh, ikkonċidi mal-bon sens il-ħarsin ta' ċittadini tal-intrapriżi żgħar u anke l-prerogativi tal-Istati membri. Fuq ħaġa komplikata per protezzjoni tal-konsumatur kien hemm bżonn li mill-bidunet ikun approċċ li eh, jinkludi dan kollox l-iterar ta' ċertu emendi li kienu ti komprometta kustonijiet solvuti, aħna naqblu ni nil-tirawom. Madana kollu, il-Konsil għandu jaċċetta anka testa naqblemendi l-inkludejna, grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Obermajer. Grazzi ħafna, Sur President. Kultant huwa diffiċli li l-konsumaturi jifmu x'huma drittijiet tagħhom bħal meta jkun hemm downloading ta' kontenut diġitali pereżempju. Ma jkunx ċar kemm huwa il-ħlas u xi kultant persuna ikolla bżonn tinkiteb anka biex tniżel xi ħaġa darba waħda biss, imma meta niġu għal bih dor tu dorem riskju il-konsumaturi u hawnhekk jiġu iġum arqa. Fl-istessin ma riddux nabbu pizid zejda l-negozji pal eh, barbir per eżempju ma eh, mannix bżon dan is-settur livello li ta' protezzjoni. Għanna bżon protezzjoni tal-konsumatur li tkun eh, protezzjoni wiesa, ma rridu u nżommu f'moħħna l-intrapriżi zaru medji. Grazzi Onorevoli Obermajer, issa naddu għall onorevoli Korazza Bilt għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Il-kompromess li għanna qoddimna huwa pass importanti fi direzzjoni tajba. gost li il-ħakna konsens fuq dritt tartirar u tiġi informazzjoni fuq eh, off-premises contracts u koll rridu ikonna il-kuraċ li morru li l-in, specialment il-nuqqas ta' konformita jwassal e klawżoli inġusti. Smajt b'attenzjoni l-argumenti matul is-snin ma l-viżjoni tiegħi kienet u għada ta' armonizzazzjoni sħiħa. Jiena konvinta l regoli komuni igawdi minnhom kulħadd konsumatur, negozjanti, ċertezza legali, trasparenza, kompetizzjoni. Dan kollu jżid l-lazla għal konsumatur u neħ il-burokrazija għal negozjanti. Hemm se nisibu bilanċ għal livell oli ta' ħarsin tal-konsumatur u spejjes, ina spejjes għal negozjanti. Mannix ikonna ġlida bej il-konsumatur u negozjanti. Mannix naħsbu li regoli nazzjonali proteġu l-konsumaturi fil-waqt li regoli komuni Ewropew, Ewropej jipproteġu biss il-negozjant. Dan mhuwiex Eh, korret. Sur President, dem konna flessibli fil-proċess. Il-gruppi politiċi l-oħra sfortunat ma tantx eh, konformaw rajna illi kena bargaining sieħ regoli nazzjonali. Jina nemmen illi l-interess komuni tal-ċettitini Ewropej għandu dejjem jirbaħ fuq kollox armonizzazzjoni minima u eċezzjonijiet nazzjonali kif ridu soċjaldemokratiċi ixxekklu ċittadini milli jieħdu vantaġġ sħiħ mis-suq komuni tagħna. Fi żmien ta' kriżi il-protezzjoni qed iżdied. Il-protezzjonizmu qed jiżdied u ma nix nkunu populisti jiena nappoġġa li Sur Ġvab għax-xogħol eċċellenti tiegħu u nifraħlu għal darboħra fin-negozjati li kellu. Nikonkludi billi ngħid li direttiva fuq protezzjoni tal-konsumaturi hija kisba kbira li ħata tiħajja li eh, uniku ħad zit il-fiduċa tkabbir il-kompetittivita u zit il-posti ta' xogħol li tant qegħdin ifittxu ċittadini Ewropej. Grazie, signora Corazza. Grazie, signora Corazza Belt. Issa del kalma l-sur Masib Hidalgo għal żewġ minuti. Hemm ċertu punti ewlenin li nixtiequ ntejbu u għalhekk kellna nerġgħu nebatu r-rapport l kumitat u għalhekk il-proċess parlamentari kollu m'għandux jintemm hawnhekk. Il-proposta inizjali kienet ħażina u dawk li huma interessati għad drittijiet tal-konsumatur fuq livell nazzjonali u livell Ewropew iħossu dan li għadni kemet li kena proposta inizjali ħażina u għalhekk ridna nisimgħu mill-Kunsill tal-Konsumaturi provajna niksbu armonizzazzjoni sħiħa taħt l-artiklu 4 u għanna najdu fitxar li l-armonizzazzjoni hija meħtieġa biex ikun hemm protezzjoni ndaqs bejn l-istati membri kollha u dan xi fisser ifisser li nkunu tinnaqsu ħafna protezzjoni mill-konsumaturi tagħna stess għaliex hemm ċertu stati membri li għandhom tradizzjoni ħafna ħjar għal drittijiet tal-konsumaturi meta mqablin ma' oħrajn. Iżda huwa kruċjali li l-lista ta' klawżoli tal-kuntratti inġusti naraw li mija ġija twila ħafna. Rrid ikun hemm klawżoli minnaħa tal-istati membri jekk qisu li dawn huma inġusti fir rigward il-kuntratti. U rrid ikun hemm irtirar tal- tal-pis tal-prova u klawżoli individwali u kol biex bekk nkun nistaw naraw li eh, dawk il-klawżoli li jkunu negozjati individwalment ma jkunux differenti minn meta mbagħad tiġi għal ħlas. Rridu nifmu kif ħan isibu bilanċ u rridu naraw kif ikonna armonizzazzjoni f'dak l sam il-klawżoli inġusti. 19% tal- kummerċanti jħossu li l-armonizzazzjoni ħajkollhom effett Bax ħafna minn skont il-Eurobarometer. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma l-Sur Harbor għal minuta u nofs. Jena naħseb li għandi żewġ minuti u nofs. U xek, għax il-kollegi tiegħi mhux kollha qegħdin hawnhekk. Bħala President tal-Kumitat nixtieq rrotħar lill-membri kollha li ħadmu fuq dan il-punt u kuntent li qegħdin hawn meċxija mis-Sur ġvab, bizna naħseb li kena tim b'saħħtu ta' shadow members li ħadmu bħġarhom u qasma l-esperjenza tagħhom f'qasam tant kumpless. Jiena nħoss li huwa ġust bħalma qalet is-Sur Njura Reding li issa l-kolleġislaturi du jimxu l-qoddim u jagħmlu deċiżjonijiet. Iż-żmien meta tnieħdu din id-deċiżjoni hija indikazzjoni temm ta' diffikultajiet min-naħa tal-Kunsill u anke tal-Parlament. Il-Parlament naħseb bħal f'ħafna dokumenti meta qabla ma modi wera l-kapaċità li jagħmel kompromess. U naħseb li hija l-ħaġa ġusta li nagħmlu għada li l-Parlament jivvota fuq dawn l-emendi biex bekk nibagħtu messaġġ ċar politiku dwar dak li rridu u mbagħad nirreferuhom lura l-Kumitat. Nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza u anki s-Sinjura Ġuri li kienet eh, tejn u kena nqisu din il-pożizzjoni u għalhekk dan juri li aħna impenjati biex nimxu l-qoddim biex naraw li ntemmu dawn in-negozjati għattajjeb tajjeb tal-konsumaturi u ċittadini tagħna u għalhekk irid konna laqgħa miftuħa biex naraw jekk hemmx bażi għal ftejim u naħseb li l-kollegi kollha jaqblu fuq dan. Se naraw x'għandna hawnhekk qudiemna. L-ewwel nett nixtieq ngħid li nammira l-entużjażmu ta' Sinjura Korazza Bilt iżda ma naħsibx li din id-direttiva ta' dritti ta' konsumaturi hija xi kisba ewlenija, hija eh, mod kif aħna ħnimxu pass wara liħor il-qoddim. Għanna diffikultajiet kbar qoddimna u rridu nqogħdu attenti, għalhekk naħseb li huwa l-ewwel pass kaut lejn l-armonizzazzjoni f'kwistjonijiet li huma sensittivi ħafna u naf li ħolqu tqanqil politiku wkoll għaliex il-konsumaturi minn organizzazzjoni differenti ma jixtiqux li jkollhom nuqqas fid-drittijiet tagħhom u din hija l-problema li qed naffaċċaw. Rridu kompromess li wassal għal valur miżju tal-konsumaturi għal negozji, speċjalment fil-qasam tal-internet u fil-kummerċ transkonfinali. Transkonfinali, rridu nimxu l-qoddim f'dawn, iżda l-aħħar kelma l-Kummissjoni hija din aħna għanna bżon mod disperat għafas li permezz tiegħu aħna namlu progress biex ikonna aktar armonizzazzjoni. Għanna sensiela ta' inizjattivi frammentati inklużi ix-xogħol fuq il-kontratti tal-konsumaturi u reviżjonijiet oħrajn. U għalhekk għandna bżonn disperat li jkun hemm approċċ strateġiku fuq medda twila ta' żmien li jiġbed flimkien dawk il-tentufiet li għandna biex bekk niksbu kisbaw l-enija. Grazzi għal żewġ minuti, Sinjura Hanslik. President. Kummissarju, kollegi, l-għunet nishtiq nirringrazzja l-kollega Andreas tal-li ħejja tajjeb dan il-rapport xejn ma kien xogħol faċli x-xogħol li għamel, għalhekk nixtiequ nisħu kemm hija direttiva importanti għal konsumaturi iżda hija importanti wkoll għal kummerċ, speċjalment il-kummerċ elettroniku transazzjonijiet transkonfinali. Il-konsumaturi meta jixtru fuq l-internet irrid ikollhom il-garanziji li l-prodotti u s-servizzi li jixtru ikunu imwasla għandhom u li igawdu mid-drittijiet li għandhom u l-ekk ikun hemm ċertezza legali u trasparenza tar regolamenti. Ma nix ninsow lanqas l imprendituri li minnħata ħomet qed jistennew dispożizzjonijiet li ma jkunux ta' piżejjed Irnexxinna nagħmlu rikonċiljament bejn l-interess tal-konsumaturi u l-kummerċanti. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li qegħdin eqreb lejn dan lan iżda lan għadna ma ksibniex għal kollox u għalhekk naħseb li l-konsumaturi Ewropej kienu jkunu jistgħu jgawdu aktar kieku aħna kellna armonizzazzjoni sħiħa. Kun aktar faċli l dawk il-kummerċanti li jaħdmu fuq li għandhom il-beħ tagħhom fuq l-internet. Naħseb ħafna oqsma u l-għanin sibna soluzzjonijiet li huma adattati għal ħtiġijiet tal-konsumaturi u naħseb li nistgħu nagħmlu rikonċiljazzjoni wkoll ħtiġijiet tal-kummerċanti, speċjalment pereżempju il-dispożizzjonijiet fuq il-perjodu ta' irtirar tal-prodotti. Minnaħa l-oħra, nilqa l-emenda li tagħti l-possibilità l kummerċant il-possibilità għal konsumatur biex ikun jista' juri evidenza għall elementi tiegħu u għalhekk hemm drittijiet u obbligi miż-żewġ naħat u għalhekk nappella lill kummissjoni u l-Kunsill biex bekk niksbu soluzzjoni ambizzjuża. Grazzi Sinjura Hanslik. Issa l-minuta u nofs Sinjura Vernjo. President, Kommissarju, kollegi. Nishtiq nibda billi nifraħ l-rapporter Surġva Buxedow Skolla, specialment il-Senjura Gebhardt ta' xogħol li għamlet. Il-proposta inizjali tal-Kummissjoni kienet ħażina ħafna u kienet ixxekkel il-livell ta' protezzjoni tal-konsumatura xridet armonizzazzjoni sħiħa. Din kienet ġustifikabli li kieku jkollok armonizzazzjoni il-qoddim u mhux lura bħalma ridet il-proposta. U għallek sodisfatta minn ħafna mill-proposti kompromess li ksibna u dan ifisser li l-istati membri jistaw japplikaw regoli aktar stretti jekk jixtiequ. Iżda nigarantixxu wkoll livell indaqs transkonfinali għal konsumaturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Għanna perjodu ta' 12-il xahar għal eh, tul tal-kontratti għal kontratti fuq beħm il bot u kontratti fuq beħm mill ladba tal-bib għal 14 il-ġurnata u koll għal jekk jirġaj jibdilek li tixtri prodott. Irridu naraw li nagħmlu xi ħaġa fuq it-termini inġusti kenna dispożizzjonijiet mhux adattati iżda jinjuraw ukoll ir-realtà ta' pratissi ta' frodi. U dan xieħtieġ jeħtieġ li xaħġa li l-leġiżlazzjoni Ewropea mhux kapaċi twassal. U għalhekk rridu ngħidu li l-istati membri li t-kollom lok ta' manuvra unek, nkella ma nkunux għat nkunu ġusti. Irridu nsibu bilanċ biex bekk nkunem eh, protezzjoni li tkun olja ma' kulħadd. Grazzi, Signor Venjo. Essa s-sur Kuzinżnjuk għal-minuta. Grazzi, sur President, Signuri, l-ewwel nett permettu li napprezza x-xogħol tas-sur Ġvab li rnexxielu l ħaq ma' 1600 emenda kamen xogħol eċċellenti u rnexxi li jfassar rapport siwe ħafna. Kuntenta li qed iżomm żewġ prinċipji mill-proposta inizjali li ġifieri il-prinċipju ta' regolament ħjar, biex ikun hemm għal aġġornar ta' regolamenti biex neħilsu minn xkil fis-suq intern speċjalment għal dawk il-kummerċanti meta jagħmlu negozji fuq fl-Unjoni Ewropea u bekk unkun nistgħu niksbu kol livell u li tarmonizzazzjoni e drittijiet tal-konsumatur u neliminaw eċċezzjonijiet applikati minn stati membri individwali. Minkejja li mar nixinix u bil fuq armonizzazzjoni sħiħa, l-armonizzazzjoni li ksibna hija qabża kbira l qudiem għax taħles mixkil fil-kummerċ transkonfinali u ħad tixpruna il-kompetitività tas-suq intern. Grazzi. Sur, sur Kozuxnik Il-kellim li miss s-sur leħner għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jien ukoll ħajkolli nikkritika minkejja li kien hemm ħafna titjib mill-proposta inizjata tal-Kummissjoni naħseb li s-sur ġvaba mill xogħol siwa ħafna iżda naħseb li l-pakkett eżistenti fih wis regolamentazzjoni u wis komplikazzjoni tal-liġi. Mod partikolari l-SMEs laqsa jkun jistaw kampaw u mhux se tkun taġi tal-konsumaturi u ħatamel armonizzazzjoni biss sa ċertu punt. Ah, naħseb li s-suq intern mhux xoħ il-qoddim per ta' din ir-regolamentazzjoni. Hemm pożizzjoni waħda biss li nista' nadotta minnaħa tiegħi li l-Kummissjoni waslet definazzjonijiet li huma wiesa wisq kellna 1600 emenda u ma stajniex niddiskutu b'mod xieraq fil-Parlament Ewropew fuq dan. U laqas kellna għan għala għanna wessaw din il-leġizlazzjoni. Ma kienx hemm spjegazzjonijiet fil-Parlament Ewropew li taw raġuni għala na namlu hekk, issa fir-rigward il-beħ mill-bot kien hemm problemi li ġew msawija, għamilna tajjeb jom, iżda punti ħol nixtieq insemmi għandu jaqsam mal-beħ eh, mhux fuq il-post. Bħala prinċipju dawk il-kontratti kollha ta' beħ mhux fuq il-post huma koperti b'regoli ta' artirar u s-sur Obermajer dan diġa semmiħ anki jekk tkun electrician jew bajat jew mastrodaxxa li tkont mistieden li taħdem. Hemm ħafna soluzzjonijiet kien hemm titjib mis-sur ġvab u mill-kumitat dak li għandu x'jaqsam il-kontenut u anki l-lingwaġġ. Madana kollu minkejja dan hemm wis komplikazzjonijiet legali li kull ma ħajamlu u ħajamlu ħajja diffiċli aktar għal negozji żgħar. U fl-aħħar mill-aħħar wassal biex huma ifallu. U għalhekk nixtieq li ngħid li dan huma superflui u l-kapitli 4 u 5 tal-proposta ma tantx ikunu daqshekk ħżiena jekk innaħħu dawn il-punti. Grazzi sur Leħner, issa Sinjura Rabti għal minuta u nofs. Grazzi sur President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter, sur Ġvab, u Sinjura Gabhert, il-Shadow Rapporter ta' Soċjalisti. Nixtieq nifirħilhom u nammirhom ukoll għaliex kellhom paċenzja kbira u kienu impenjati bisħieħ biex bekk ikunu jistaw imexxuna għal punt li nisabu fih bħalissa illum. Dan wera li hemm bażi tajba ta' ħidma u s-Sinjura Redding tkellmet tal-imot sabiex tippermettina li nkunu ottimisti dwar l-ser li ġri issa minn issa l-qoddim. Aħna tippruvaw niksbu armonizzazzjoni iżda hija bażi utli fuq xiex nistgħu nkomplu naħdmu. Jiena mill-Greċja u provdit livell deċenti ta' protezzjoni għal konsumaturi tal-Greċja. U kieku ma kienx livell tantoli fil-Greċja, x'kien jiġri? Kien kompli jitbaxxa u għalhekk għall-ewwel darba għandna idejat immexxija Mr. Ġvab biex ikun hemm armonizzazzjoni massima l-ewwel darba li smajta kont imħassib iżda ħsibta li kienet xi ħaġa li qrajt minn rivista. Xi ħadd trid jagħmel l-isbaħ ta' tfajla għajnejn ta' kantant, eh, il-xuftejn ta' Etjopjan, etc. u fl-axar mill-axar rizultat ħarġ kien li kienem mostrużità, mostru. U għalek tista' tibda blaqwa intenzjonijiet fl-axar mill-axar iżda musser tispiċċa bliktar riżultat tajjeb u ħanala għawn sur President naħseb li l-armonizzazzjoni minna ma laqwa triq il-qoddim. Grazzi, Signora Ratti. Is-sura bat żewġ minuti. Grazzi President, nixtieq nibda billi ngħid grazzi lis sur ġvab għall-isforzi tiegħu dan jippermettilna biex ikonna konsensus wiesa bejn il-gruppi politiċi. Dan kien test diffiċli ħafna u issa nistgħu naraw progress speċifiku fuq id-drittijiet tal-konsumaturi. L-Ewropej ser ikollhom dritt tal-irtirar meta ikunu qed jagħmlu tranzazzjonijiet fuq l-internet bħal pereżempju fuq siti bħal eBay Dan ifisser li nkunu tinnaħmu l qafas legali u nsaħħu l kummerċ transkonfinali fl-Unjoni Ewropea. Imma fl-istess ħin ma nkunux qed indajfu l-protezzjoni tal-konsumaturi fl-Istati membri. Il-kontra nkunu tintejbuh. U jiena nemmen li jekk irridu noħorġu mill-kriżi, irridu nippruvaw nistimulaw it-kabbir mod ġdid il-simplifikazzjoni u li namlu raġonevolezza tal-liġi ħat permettina li nerħu l-potenzjal tas suq uniku. 22% tal-xiri fl-Unjoni Ewropea huma transkonfinali u għalhekk dan ħaj garantixxi qafas legali aħjar biex ikun hemm tkabbir ekonomiku aħjar. Fit-test irridu nkunu ambizjużi iżda rridu nkunu fl-istess ħin pragmatiċi. Aħna rridna nigarantixxu li jkollna protezzjoni li timxi id fit mal-organizzazzjoni u għalhekk jiena sodisfatt li rnexxinna nżommu aspetti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li huma importanti għal ċertu konsumaturi. Fi Franza pereżempju il-konsumaturi ser ikunu jistgħu igawdu mill-iskema ta' fiska xe u anki protezzjoni fuq il-bejħ mill-adba tal-bib. Rajna li ħdimna fl-imkien xellu kollem idur naxxinna namlu tajjeb għatħassib ta' ċittadini tagħna u sodisfatta dwar dan. Aħna rridu aktar Ewropa, iżda mhux Ewropa antika, Ewropa li tipproteġi li s-serraħ ras in-nies u tagħti opportunità lill-konsumaturi lin-negozji Ewropej. Grazzi. Signora Senjalova għal minuta u nofs. Grazzi, President. Ħafna żmien ilu kien hemm il-prinċipju li il-konsumatur huwa li mallem iżda l-sitwazzjoni llum inbidlet irridu naħdmu dwar il-protezzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi irridu nagħmlu l-anmutana biex inħarsuhom. Mhux dejjem napplikaw l-aqwa politika ta' negozju hemm ħafna negozji llum il-ġurnata li dan mhux il-każ. U għalhekk din il-leġiżlazzjoni importanti ħafna hija leġiżlazzjoni li ma tiddix issarraf biex dajje fil-protezzjoni tal-konsumatur u drittijiet tagħhom. Importanti ngħidu li s-sitwazzjoni tal-konsumaturi fl-istati membri differenti hija dvarja minn stat għal ieħor u għalhekk irridu nsaħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi, speċjalment dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx ċertezza legali u fejn hemm teddidiet għal suq waħdini. Minnaħa l-oħra rridu nsaħħu il-protezzjoni tal-konsumatur u nżommu l-istess livell fejn diġa huwa livell tajjeb. Naħseb li għanna attitudni tajjeba lejn id-direttiva ta' dritti tal-konsumaturi. Nixtieq nir r-rapporters kollha għax-xogħol tagħhom għaliex il-protezzjoni tal-konsumaturi ma tmurx kontra l-interess tan-negozji, anzi l-kontra. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti is-Sinjura Bastus. Grazzi. President, Komissarju, kollegi. Nixtieq nibda billi nifraħ l-Sur Ġvab Għal xogħol siwi u għal mod kemm kien sod fid-deċiżjonijiet tiegħu u tal lefa fassar rapport tajjeb ħafna. Aħna rridu mhux biss livell għoli ta' protezzjoni għal konsumaturi fl-Ewropa iżda niżguraw ukoll li l-kumpaniji Ewropej ikunu jistaw fornu servizzi u prodotti lill istati membri kollha mingħajr ebda xkil legali żejjed. Bħalissa hemm ħafna frammentazzjoni legali u din qed tagħmilha diffiċli ħafna l-kumpaniji biex ikun jistgħu jagħmlu kummerċ transkonfinali. Dan ovvjament ikoll impatt ħażin fuq is-suq intern. Hemm punti differenti fuq informazzjoni disponibbli għall konsumaturi u rekwiżiti wkoll biex dan din tkun tista' tinftiehem u tkun fil-pront. Importanti wkoll li l-pista tal-prova tkun da' hemm biex bekk niżguraw li jkun hemm informazzjoni disponibbli u din taqa' taħt kompetenza tal-negozjant. F'dak li għandu x'jaqsam il-bejħ mill-bot, speċjalment fuq tranzazzjonijiet fuq l-internet jew bit-telefon, ir-regoli tagħhom irridu jidru provduti u rridu jinftehmu tajjeb min-naħa tal-konsumaturi nittamaw li wara negozjati nħorġu bregoli li l-Europa tamela aktar dinamika li għanna tant bżon f'ekonomija tal-lum. Grazzi tassew, issa l-minuta għanna sur Sanchez Presidio. Aziz President, biex niksbu direttiva fu dritti tal-konsumaturi u jkollna strument orizzontali li jisimplifika u jġib flimkien l-erba direttivi flimkien huwa pożittiv u l-suq intern karatterizzat minn protezzjoni ta' konsumaturi għolja hija prinċipali għal xogħol u għal sostenibilità u tkabbir u aħna rridu l-istati membri adottaw miżuri li jżidu l-protezzjoni tal-konsumatur. Armonizzazzjoni sħiħa għalhekk għandha tista' tkun użata l-aspetti fejn huwa neċessarju nassikuraw li jkollna għafas konsistenti għal operazzjoni finali u li jżid valur. Fil-Kumitat ta' Affarijiet ekonomiċi eh, dawn għandhom ikunu parti essenzjali ta' dawn ir-regoli sabiex bekk dawn ikunu orizzontali mod sħiħ. Dan għandu jkun konformi mal leġiżlazzjoni tal-Kumitat Settorali kif ukoll leġiżlazzjoni nazzjonali ma jindux ikun hemm noqasijiet jew eċċezzjonijiet speċjali. Dan mhux rifless biżejjed fit-test preżenti u għalhekk jeħtieġ li jitjieb għal l-aħħar vot leġislattiv u rridu ners ukoll lejn karta tal-drittijiet u ħidmiet tal-Unjoni Ewropea. Tisztelt biztos asszony, kedves kollég! Is-sur Mezaru, Szekjoġbok, komissarju, membri onorevoli, nixin ringrazzja s-sur Schwab għax li għamel. Regoli armonizzati u l-użu tal-istess konċett għandhom issaħħu il-fiduċja fissu intern kif ukoll jassikuraw ċertezza legali dan huwa l-aktar importanti għal dawk il-kumpaniji u l-intraprizi li jridu jagħmlu kummerċ finalment fuq is-suq intern Il-proposta ta' Sur Schwab, il-fat li kunem armonizzazzjoni minima u armonizzazzjoni sħiħa ta' livelli tekniċi huwa l-unika soluzzjoni ċettabli. Ħalita ta' armonizzazzjoni minima u sħiħa tista' issir soluzzjoni aċċettabbli għal kulħadd. Kontratti transkonfinali huma imxekla bħalissa u din ta' dannu assu intern ċifri statistiċi juru li ħafna nies huma inkwetati dwar eh, xiri online minħabba nuqqas ta' fiduċja. Meta nħarsu lejn il-stati ċentrali Ewropew, dawn irid ikollhom qafas waħdini. Għaliex aħna m'għandniex konx kuxjenza f'dan il-qasam kif għanna fil-pjata tal-Ewropa u lek dan jista' jgħin l-SMEs u għalhekk aħna għandna nkunu attenti m'għandniex nikkumplikaw aktar l-affarijiet, m'għandniex nagħmlu l-affarijiet aktar diffiċli għall-SMEs. Jekk aħna wkoll niksbu dan dan isaħħaħ il-kummerċ fis-suq u din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Ungeriża ja huwa simboliku li ftit jiem wara il-ġurnata dedikata li konsumaturi ħanna niżinna dan il-punt fuq l-aġenda. Hemm nofs biljun ta' konsumaturi u 22 miljun intrapriża u għalhekk ridu nagħmlu l-ħajja aktar faċli għalihom. Grazzi tassew sur Mezzaros. Issa l-proċedura taħt il-KGDI. U l-ewwel għandna Sur Kelly. Grazzi ta' sur President l-ewwel net jiena nifraħ li xur xwob u l-kollega tiegħu għax-xogħol eċċellenti li għamlu f'dawn l-aħħar sentejn. Għamlu ħafna xogħol ta' bilħaq. U nixtieq ukoll nifraħ li l-Presidenza Ungeriża għax-xogħol li jagħmlu. Il-Kummissarju koll dejjem tkun fostna fi Strasburgu l-organizzazzjoni hija ferm importanti. Dan u xogħli progress qed isir. U speċjalment il-qal prinċipi li aħna konna jna niddiskutu fuq, għomet natu flessibilità l gvernijiet nazzjonali u l-istess jo tal-direttivi oħra pal igf Nixtieq ngħid li din tikkomplementa id-direttiva tas servizzi u l-direttiva tal protezzjoni tad data li qed naħdem fuq ġifieri din hija hawnhekk qed ngħidu progress. U għalhekk nixtieq inħeġġeġ is-sur xwab sabiex ikompli dan ix-xogħol. Grazzi ta' sew Sur Kelly sal-minuta għanna is-Sinjura Idigoni. Muchas gracias. Grazzi ta' sew Sur President. Kummissarju. Ippermetti li nibda billi nifraħ lil Sur Schwab rapporter u l Signora Gejper da xogħol eċċellenti li għamlu. U kumment ta' natura ġenerali, di mhux li nżidu l-protezzjonizmu, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt li ma nkissrux dak li diġa' jizis fissati membri. Għaliex hekk qed nippruvaw nistabilixxu suq wahdini b'saħħtu għal transazzjonijiet bejn il-konsumaturi u n-negozji, fl-istess waqt aħna rridu nassikuraw li aħna qed niksbu bilanċ bejn livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u niddefendu il-kompetitività għan negozji. Il-bilanċ ifisser harmonizzazzjoni minimu b'ambitu għall-istati membri biex ikun jistgħu jżommu jew jaddottaw regolamenti addizzjonali li jisaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur. Aħna ma nistgħux nippermettu komunità liġi tal-komunità li tiġi adottata u tfixkel id-drittijiet tal-konsumaturi. Jien naħseb li sforzi fil-Parlament waslu għal titjib rridu nassikuraw li aħna ma nkissrux drittijiet li diġaw ma stabilitu f'postom. Grazzi tassew. Issa s sur Bużoj għal minutu grazzi tas-sew jien nixtieq nirrifraħ li sur Schwab u tim tiegħu ta' reporters għall opinjoni tagħhom u għax-shadow reporters fuq xogħol tajjeb tagħhom f'dan ir-rapport. Ħadna ħafna żmien biex narfu linja tajba l-negozju għall konsumaturina nirqa l-kompromess li ġi miftija mill-gruppi politiċi u naħseb li drawa pass il-qoddim għall konsumaturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Hemm titjib sinifikattiv bħad dispożizzjoni tal formazzjoni ċara kif ukoll l arbonizzazzjoni ta' dispożizzjoni fuq id-dritt tal-tirar. Ovvjament wa l-kompromess mhux perfett, pereżempju artiklu 22 għalli jobbliga li n-negozjat japplika s-servizz tiegħu f'stat membru ieħor. Dan m'għandux jiġi koperta hawnhekk hemm ukoll problemi li jistgħu jqumu bil-prodotti diġitali. L-intenzjoni inizjali ta' servizzi ta' skofna li hija tajba u nittama li matul ir-riżultati waqt in-negozjati mal-Kunsill jirna xinna nagħmlu dawn l-aġġustamenti sabiex bekk aħna nkun nistgħu naslu għal riżultat eċċellenti. Grazzi. Grazzi tas Sur Buzoj. Issa Signor Tikal għal-minuta. Grazzi tas Sur President. Grazzi tassessur sur President, eżis Komissarju, dawn il-konsumaturi jkollhom id-drittijiet li jirċivu l-informazzjoni qabel ma jagħtu kuntratt. Il-kummerċjanti mbagħad iridu jiffurmaw lill-konsumaturi biex jiksbu il-ftejm tagħhom. Fuq kollox fuq il-kundizzjonijiet tal-imblok tal fuq il-credit card tal-konsumatur. Importanti fil-fat li qed jipproteġi l-konsumaturi minn dawk li qed jiġu definiti bħala klawżuli abbużivi Fil-qasam tal-bank, l-assigurazzjonijiet, servizzi elettroniċi u dawk turistiċi, il-klawżoli ta' kuntratt huma diffiċli ħafna u fil-fatt il-konsumatur jaqra dawn il-klawżoli mingħajr ma jaqruhom u dawn jisawaslu għall-ingan, speċjalment għaliex dawn jinkunu miktuba fuq il- karta ta' wara tal u xi drabi l-klient ma jkollux, ma jkunx jista' negozja Umbat najdu ma l kontratua standard ma jistax jiġi modifikat. Għalek hemm ċertu organizzazzjonijiet nazzjonali ta' protezzjoni tal-konsumatur li għandhom jikkontrollaw il-kontratti u jipproteġuhom il-klawżoli abbużivi. Grazzi. Grazzi tassew issa Sinjura Rojt val minuta. Grazzi tassew, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Schwab għax xogħol eċċellenti u għandu l-appoġġ tiegħu għall-emendi tiegħi. Il-fatt li l-konsumaturi se jkollhom id-dritt biex jirċievu l-prodotti tagħhom f'kull stat membru din hija xi ħaġa din bidla importanti ħafna terz mill-negozjanti jirrifjutaw li jwaslu l-prodotti tagħhom transkonfinalment, speċjalment fi stati membri ġodda nittama li l-Kunsill ser jaċċetta l-amendi tagħna partikolari fuq l-interoperabilità il-termini sempliċi tal-kontrat u anki il-possibilità l istati membri biex jestendu il-protezzjoni anki għall-NGOs u l-SMEs. Il-konsumaturi b'drittijiet ċari huma l-aħjar faċilitaturi għal suq għaddini jaħdem u b'saħħtu. Grazzi tas-sew sur Njura Rojtova, sa' Sinjura Anċila l-minuta. tas tassew. Aħna għanna bżon livello li ta' protezzjoni tal-konsumatur li twassal għal prodotti ta' kwalità għolja. Għalek il-fiduċa tal-konsumatur tkun hemm sabiex insaħħu l effiċjenza tas-suq intern. Meta nqisu drittijiet tal-konsumatur u regoli minimi eżistenti dan ifisser li stati membri ser jkunu jistgħu jaddottaw regoli Ewropew għal ħtiġijiet tagħhom jinasab dan huwa l-interess u l-attitudni li għandna bżonn. aħna jista' jkollna livelli li ta' armonizzazzjoni u anki ta' protezzjoni tal-konsumatur. Billi nassikuraw li aħna jkollna livelli minimi fost eh, regoli nazzjonali, naħseb li sistema Ewropea fuq il-responsabilità nuqqas ta' konformità ti tkun edem sabiex il-fiduċja tal-konsumatur tkun tista' titjif fissu u sabiex bekk nestendu il-ħajja tal-prodott. Grazzi tassew, signora Tanċila. Signor Galpex. Grazzi tassew, Sur President. Taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea hemm armonizzazzjoni minima. L-istati membri jistgħu jażlu regoli tagħhom, però din qed tiżvantaġġa hija ta' tiżvantaġġ għall-Unjoni Ewropea u nilqa l-proposta tal surxwa wara ħafna negozjati wasal iż-żmien għalhekk li nestu għal soluzzjoni u issa kif qalet Sinjora Guri dan u lan tal-President Ungeriża. Aħna għandna bżonn livell aktar roli tal-konsumaturi u drittijiet tagħhom irridu ninformaw il-konsumaturi sabiex jagħmlu għażli taħjar minaj ma nżidu il-burokrazija fuq il-kumpanniji tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn suq waħdin Ewropew u għalhekk għandna bżonn regoli wahdina u għalhekk għandna bżonn li jkollna ftejn fl-ewwel qari. Grazzi tas signora Galpes. Issa il-Kummissarju Redding jekk jogħġbok. President, dan kien dibattitu kustrittiv ikolli ngħid sur President bil-partiti kolla kollha jaqblu li aħna għandna bżonn ikollna drittijiet, direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur aktar effiċenti, aktar b'saħħit, aktar mimlija u għalek, forsi ħanna nafu li mannix wahda perfetta, pero nafu li tajb li jkollna wahda aħjar minn dik li diġa hemm bħalissa. Għalix wahda li kli għanna bħalissa hija imperfetta u intom il-kol taqblu. Jina u kol għat ma rajda sekkun annimita fil-parlament biex ifaxħar rapporter l-sur Schwab u anki il-korrapporter stijaw Jiena nitama li din l-unanimità ser tkompli għaliex aħna impenjajna ruħna fuq eh, eh, żmien qasir taħt żmien qasir fejn nkun nistgħu naħdmu u niksbu din il-leġizlazzjoni li jaħjar u li l-membri kollha li tkellmu fil-fatt mill-gruppi kollha politiċi jixtiequ li jkollhom. U għalhekk inħeġġiġkom biex intom tagħtu l-appoġġ tagħkom ir-rapporter biex jibdew in-negozjati u naf li l-Presidenza Ungeriża ser tagħmel dak kollu li tista' biex inkun nistgħu naslu għal proċeduri eh, u ntemmu daw il-proċeduri b'suċċess. Grazzi tassew, Signor Kummissarju. Issa, Signora Gjorja Kjoġbok, grazzi tassew, Sur President. Sur President, Kummissarju, Membri Onorevoli. Jien ukoll nixinaqat ma' dawk li qalu li din tassew hija huwa dibattitu kostruttiv u aħna grati li l-appoġġ tiegħek fissem il-Presidenza ungeriza, fissem l-esperti. U jiena nafda li nistgħu inkomplu il negozjati f'dan l-ispirtu. Metu li nitkelmu fuq numru ta' dettalji li tqajmu. Termini ta' kontrat li mhux ġusti. Dan huwa importanti kif qalu ħafna minnkom, importanti li jkun hemm valur miżjud fl-lista komuni tal-Unjoni Ewropea, lista indikattiva taħt ir-regoli preżenti u għalhekk ser ikun hemm valur miżjud f'set waħdini ta' regoli tal-Unjoni Ewropea dwar it-termi ta' kontrat li mhumiex ġusti, però m'hemmx appoġġ biżejjed dwar dan fil-Kunsill u għalhekk aħna deċidejna li nneħħu dan mill-proposta. Xaħat saqsal kem il-kollega tijaj wieġeb għal dan diġa għalfejn huwa importanti li nilħu ftejn fl-ewwel qari. Mela aħna bdejna negozjati taħt il-Presidenza Franċiża. f jiġifieri f'sentejn. Jiġifieri kellna madwar 60 laqa ta' grupp ta' ħidma fuq dan is-suġġett u mhux qegħdin naraw lokal ġestjoni biex inneħħu il-minoranza li qed blokka U għalhekk aħna iddeċidejna li indejqu l-ambitu ta' dan ta' din id-direttiva mod konsiderevoli speċjalment għal dak li għandu xieqsam ma' distance contracts u off-premises contracts. Dan it-tidjiq tal istlambitu għandu jfaċilita għal ftehim aktar eh, possibbli għaliex jiena nemmen li mhux ħajkun hemm valur miżjud meta jkun hemm tieni qari il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew taqrob ħafna l-pożizzjoni tal-Kunsill mod ġenerali, u l-uret nara tiqat opportunità biex ikun hemm fl-ewwel qari. Ma naħsibx li għandna nitilfu din l-opportunità, grazzi. Is-Sur Harbour qal jekk aħna qedniex fil-bidu jew inkella x'ħan u l-ġebla tax-xewka, però jiena Ma nixiex neżagġera f'dal istadju. Jien naħseb li hawnhekk ħanamlu pass il qudiem però mhux ħatkun il-xaqaf l ħan il-ħu. Pero huwa pass definitivament il-qoddim meta nqisu l-interessi ta' ċittadini tagħna u tal-konsumaturi tagħna u l lkoll nafu li hemm kundizzjonijiet legali differenti fih dan l-istati membri u għalhekk jiena naħseb li armonizzazzjoni aktar sħiħa ma kienx ħatkun iktar possibbli allura jien naħseb li tajjeb li jkollna ambitu idja, però jkollna ftehim. nkunu nistgħu nagħmlu kontribut tajjeb għal żieda ta' dritti tal-konsumatur u anki intemmu is-suq waħdini. Grazzi. Grazzi tas-sew Sinjura Gjori, is-Sur Schwab. Grazzi tassew. Jekk hux pass il qudiem jew inkella x-xefaq ma nafx din hija xi ħaġa li nistgħu niddibattu fit-tul. Però bla dubju il-momenti kbar fil-Fundazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif qal il-sur Altiero Spinelli kien iż dan il mument bħala mument importanti, però passi żgħar ukoll jikkontribwixxu għalhekk nixen nirringrazzja lill kollegi li kienu parti minn dan id-dibattitu. Grazzi ta' sew tal-li intom rissaqtu l-ammendi u għax dan dan għamel kompromess possibbli. Il-kompromess huwa dwar il-fatt li nippruvaw niġbru flimkien interessi, ħadd mu 100% kontent. Pero jina ser niprofa nkompli f'din it-tri u niprofa nersa li ntejjeb eh, tejb dan il-kompromess, pero naħseb li aħna din fit-direzzjoni tajba. Nixin nuża dan l-opportunità biex nirringrazzja l-Viċi President Redding għall-impenn kostanti tagħha u anki għall-input pożittiv fid-dibattitu preżenti. Nittamaw nkun nistgħu nodu fuq l-appoġġ tagħkom fid-diskussjonijiet tagħna fil-Kunsill, nirringrazzja lis sur Harbour għall paċenzja tiegħu, lis shadow rapporters ukoll, is sur Liner kif ukoll iċ chair tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Lil-Kunsill, il-kollega tagħna Sinjura Giuri, bħala President tal-Kunsill fl-uffiċċju bħalissa fil-mandat u fil-24 ta' jannar intom fil-fatt adottajtu il-pozizjoni ta'kom. Nittamaw li intom tkunu tistaw tilqaw nur mis-suġġerimenti tagħna, ħafna mis-suġġerimenti tagħna, diskussjoni tagħna fil-ġimgħat li ġejjin kunu kostruttivi u nimxu lej soluzzjoni possibbli. U nixtilkom il-lejla tajba l kulħadd. Grazzi Sur Schwab. Mela, eh, daqsxejn kmieni biex Nixtiequ l kulħadd lejla tajba x'fadlinna ħafna xogħol x'namlu dan il-vot mela se jsir